ta' seduta. Nixtieq ninformakom ukoll li l mis il-Parlament eh, ser jiffirma tnax il qat skont skont regola 47 u proċedura leġislativa ordinarja dawn it-titli ser ikunu publikati fil-minuti tas-seduta. Onorevoli Borghezio. Tal-tlabt il-mikrofonu fuq il-regolament. Grazie President Iva Dalodu fl-Italja Veneto 30 ruħ ġew arrestati mill-pulizija relazzjoni ta' opinjoni. Għalix aħna għanna n-interessaw f'dan il-kas għalix hawnhekk hawn ksur ta' drittijiet tal-libertà f'pajjiż tal-Unjoni. Ma nistgħux narrestaw il-persuni fuq bażi tal-opinjoni tagħhom. Grazzi Sur President. Onorevoli Bargeze, kif inti taf tajjeb dan m'għandu xejn x'jaqsam mal-minuti mal-aġenda tal-lum. Imma aħna ħadna nota ta' dikjarazzjoni li inti għamilt. Onorevoli Grezler, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Eh, Krit il-President tal-Parlament fuq ir-rapport dwar l-iskart paragrafu 47 fuq il-kontroll tal-bilanċ tal-budget fuq il- fuq il-każ dalli u anke il-Kummissjoni ta' inkjesta li ħejjiet rapport li batulna batu batulna tard Eh, eh, jittahdil għal mikrofonu u eh, ma marni xisimaw il-kallima. Onorevoli Grezler, jek joġbok. Dawn il-kommenti tijak fuq il- il-discharge tal-budget dawn iridu jisiru taħt dak il-punt fuq l-agenda tagħna ġifieri il-lejla mhux issa. aħna nixtieq nkunu nafu fuq liema bażi il-President qed jissemma dan artiklu għaliex artiklu 57 jgħid ħaġa oħra bħala deputat tal-Parlament e, nista' nagħmel talba ta' kjarifika mill-President, grazzi. Abbażi legali huwa l-artiklu 20. Il-kummenti irridu isiru meta timbeda diskussjoni fuq il-suġġett partikolari fl-aġenda. Bħalissa aħna qed nitkellmu fuq l-agenda tax xogħol parlamentari. Meta mbagħad naslu għal punt fuq id-discharge mela imbagħad kulħadd għandu il- libertà li jagħmel li jgħid dak li jrid. Mela, Issa, l-konferenza tal-presidenti tal-gruppi. Għawn dawn li proposti ta' modifika għall-agenda. Il-2 ta' april, il-diskussjoni konġunt.